U jiena sodisfat ħafna nara li 35% tal-nisa hawnhekk tal-dawk li huma u ma nisa. L-iktar proporzjon oli li kellna sissa. 170 miljun ċittadin ivvutaw fil-elezzjoni. U ix-xogħol tagħna tagħkom ta qiegħed iservi biex iġib din l-unifikazzjoni tal-kontinent. Ma ninsawx li l-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-valuri valuri ta' drittijiet tal-bniedem, libertà, demokrazija, paċi. Dan huwa sisin fuq xiex aħna qed naħdmu solidarjetà ta' bejnietna li ta' għadna. anki il-rispett li nuru lejn xuxin jekk inkomplu naħdmu b'dan l-ispirtu jirna xilna, jirna naslu. Bekk ejja nkomplu bix xogħol li għandna qudiemna. Mela skont regoli ta' proċedura din is-seduta il-president taħħa se jkun ġifiri il-president ta' qabel, xogħol tiegħu biss dan il-president huwa li jara li l-elezzjoni tal-president li jmiss issir kif suppost, ikun hemm verifika wkoll tal-kredenzjali tal-persuna. Mela nixtieq ngħidilkom li dawn il-gruppi ġew informati l-IPP, il-soċjalisti, il grup tal-